miżura tiġi revokata u biex ikun hemm kumpens għall smis u għal ħaddiema li jkunu affettwati. Grazzi ħafna eh, Louise u u issa spiċċajna dal-punt fuq l-agenda li huwa u naslu għal rapport li jmiss dak li għandu xaqsam mal-punt li jmiss li huwa rapport Ah, ħajtkellem fuq l-ostakli għal-kummerċ u l-investiment. Grazzi ċer, fi frata din is-sena il-Komissarju Ewropew, Komissjoni Ewropew pubblika dan il-rapport tiegħu fil-kummerċ u investiment li li kienet jipprova jwaqqa il-xkil li hemm għal kummerċ u investiment u dan prova jara ta' tabel x'inhuma l-isfidi tal-Unjoni Ewropea minħabba l-firxa sħiħa ta' xkil ta' minar tariffi. kejja sforzi kbar biex niliberaw il-kummerċ xorta waħda kien hemm iktar qed qed jifokka fuq iż-żarmar ta' tariffi iżda il- dawn il-speċifiċi, speċifiċitajiet fuq dawn it-tariffi li qed kunu iktar għalin kull majmur jmuru mamħazbin, mħazbin, għahda ħafna li tħassibna. Iċċar li għadda il-Komissarju tal-Kommerċ għalinna wissa li e, naqbdu triq tal-protezzjonizmu ma l-imsieħba strateġika tagħna. Strategija tagħna tal-politika tal-kummerċ tal-2020 e, nistgħu biss nagħmlu jekk naqbdu u nżarmaw dawn il-xkil tal-kummerċ dan il-rapport juri li aħna nixtiequ nimxu l-qoddim bil-agenda proattiva strateġika, jina nixtieq nara li il-Komissarju jaġi ximot proattiv biex inneħi għal-mennu jnaqqas l-impat restrittiv tal-MTBs fuq il-kapacità tal-negozji tal-Ewropa li meta jiġburvaw jixlu fis-swieq barranin. Din il-Kommissjoni għandat għajan il-kustjoni tal-MTBs mal ta' kummerċjali kollha tal-Unjoni u għandir jkun hemm reviżjoni tal-miżuri ta' stess sabiex ikun jistgħu inneħu kull tip ta' xkil biex ikun hemm eh, suq miftuħ u ħiles kun fuq qudiem din il-ġlida għall-MTBs u eh, kontent li komissarju senjura il kwestjoni ta' tariffi fuq il fjuli li għandu xi jaqsam madwar il-kwestjoni titkellmu dwar eh, eh, eh, rekina grati għaw sunjur redika unek fosna għalek portanti li dawn għanna nsolvuhom. Il-Komissjoni għandha tinditzel kwi problema pala parti mill-agenda ta' WTO fih dan l-evalwazzjoni mġdita f-temi ta' WTO fuq kustjoni u xkil tekniku u t-TBT, f-temi ta' TBT. Blabta mal fdas u essenzjali dawn jiprovdu bizzejiet reċiproċità f'aċċess tas-swieq u benefiċċji ġeċiproċi għaż-żewġ partiti partijiet biex intejbu il-kosċenza ġenerali tal-MTBs u biex l autoritajtu ukoll pubbliċi u ġildu kontra. Maħna rridu wkoll niġbru formazzjoni fuq il-WTO um, u l-OECD kull tip ta' organizzazzjoni internazzjonali u naraw ta' xogħol sar jew qed isir fuq korrelazzjoni possibbli bejn l-eżistenza tal-MTBs u t-tef tal-sem eh, fis-suq li jista' jinqala. Nixtieq li wkoll niżaminaw il-possibilità li nizviluppaw u nisviluppaw mekkaniżmu ta' twissija bikrija biex ikunu nistgħu jkunu nafu b'daw l-MTBs. Ir-rapport jisuġġerixxi li jkun hemm iktar użu ta' dialogu bis b'msieba strateġiċi ewlenin li naħdmu mill-qrib ma' istituzzjonijiet biex ikun ma jkunx hemm MCBs biex ġustifikati. Aħna ħanatu ħarsu lej l-LCDs u l-SIDs illi jisu sensitività illi għandna f'dawn l swi inkluż distinzjoni bejn li niżviluppaw ekonomi li jiżviluppaw u dawk emerġenti industrijali bħal brick Jina nishti illi dof opportunità essi li ċer u oħrajn għedin għawnek nixinu opportunità biex ingrazzja l-kollega tijaj fil-Kommerċ Internazjonali xed reporters u kullħat birt għall-sforz koll taħħom brien li joħroq dan il-rapport tant importanti u nittamaw illi ħajkunem l apport siħalih. Natura ta' dibattita hija waħda importanti ferm. Ifisser illi aħna għandna biss ma' taħt il-kanġdijaj. Is-sur Kaspari l-ewwel wieħed. President, kollegi, nixtieq jingrazzja il rapporter ta' dan ir-rapport importanti tiegħu. Fejn tagħna idea importanti ħafna ta' diffikultati għadna qegħdin ħabtu wiċċna magħhom. Signor Komissarju, nixtieq nitkellem fuq punt wieħed. Fil-Parlament aħna kellna dibattitu fil-sessjoni tal-plenarji, sessjoni żgħira qabel is-summit tal-Unjoni Ewropea u Stati Uniti, u aħna kellna ehm, summit fuq il-klawzola bi-Amerikana fuq l-att illi għadu għaddej mill-Kongress bħalissa. Ma kienx fuqtu għaliex il komissarju ma setax kun hemm u bat nofs id-dibattitu il reprezentant tal-Komissjoni inbidel u ħanna kena issa l-impressjoni l-kontenut ta' dibattitu ma nsemax minn ħat tal-Komissjoni. il reprezentant tal-Komissjoni għala til darb ġemma li għaddit fi diskussjoni tal-kommerċ dwar il-kommerċ ma tkellmu ġon dan il-punt su dan huwa xkil kbira l-kommerċ. Jina ta' sew nkun komissarju li kieku il-Komissjoni se tindirizza dan il-punt u ħarsu lejn domandi tal-Parlament. Iskelli ma li mis, il-rapport tal-sinatikaw ta' il-rapport rigward tixkila l-investiment u kommerċi u rili sal-2015 90% ta' tkabbir dinja ħajkun lil barra mill-Ewropa il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea u l-politika industrijali tagħha jserra fuq il-materji prima privi. U, u aħna rridu nħarsu lejn dis-suq tal-materja prima il-relazzjonijiet kummerċjali mal-Unjoni, il-Mercosur u l-Indja huma importanti ferm. Għamin ah, kejja l-investiment l-Unjoni ġewwa l-Indja telaw u multiplikaw ruħom mija L-Indja xorta waħda għandu dan ix-xkiel għal investiment barrani. Minn li Brażil u l-Arġentina wkoll huma seħba importanti għall-Unjoni dawn il-pajjiżi il-ħin kollu qegħdin jadottaw eh, miżuri ta' tariffi u mhux tariffi kontra dawn il-pajjiżi tal-Unjoni minkejja li dawn huma voluti fil-negozjati għal FTA mal-Unjoni. il kumpani Ewropej qegħdin jintazbu dwar il restrizzjoni fuq trasport marittim ukoll. Sra Paxka. Grazzi, komissarja Distinti, jina naqbel ma' Sur Stedi il-fat li skala kbira ta' miżuri individwali fil-kommerċ barrani komplika situazzjoni bejn istati membri individwali u msiħba individwali meta li kummerċ jina konvinti li dan is-soluzzjonijiet għandhom jissiru fuq livell globali għaliex hekk bħala l-awtur tar rapport ħafna minn dawn il-miżuri ta' normi tekniċi u ċertifikazzjoni tas saħħa għandhom bażi leġittima. Minna l oħra ħafna drabi dawn jintużaw biex ikollhom bis-seffet eh, protezzjonist u għalhekk aħna rridna niġġieldu kontrija. U applintis tal-stakeholders kollu relevanti illi jagħmlu eh, jinaħu għal kollu dawn l-MTBs u allura Dinaħna fuq livell globali biex ikonna per kondizjoni li jirnirnexxu zgur. Grazie, Sur Zagidi. Grazie President, kollegi. Għax s Sur Sturdy u nonguralu kull suċċess dan il rapport iżda. Ma s sax naqbel ma' rapport la politikament u laqqas fuq level ekonomiku għalix. Dan ix-xkiel ta' tariffi huma wieħed jifhimhom għax għadhom għadhom minn kriżi u l-pajjiżi jridu jipproteġu l-ekonomija tagħhom. Il-komment ħieles. waslet li l-ekonomiji qegħdin f'dan l-awġ. Uh, uh, biex jippruvaw naqsu l-qat. Ma fl ħar mill ħar aħna rridu nkunu patriotiċi mux n-nifendu ekonomija ħilsa, aħna rridu ekonomija illi għadmu 8 feet veru balleanza biex jistaw jifukaw fuq eh, swieq globali u joħolqu pedamenti ġodda li fuqha nista' nibnu Ewropa ġdida. <clears throat> sur Sean Kelly. Grazzi, nishtiq ukoll ringrazzja r-rapporter ta' xogħol li għamlu shadows ukoll. Aħna għandna problemi tagħna fiż-żona u il- ġejni tagħna biex nħiġu kux kompetu mal bija tad dinja biex jippruvaw nlaħqu mas sitwazzjoni ekonomika tagħna hija waħda friski u għalhekk. Irridu naċċertaw li kull ma nagħmlu rabta mal kummerċ irid isir b'mod ġust. U aħna maħniex fi żvantaġġ u l-punt fuq il-non tariff barriers irid ukoll jiġi trattat fuq livell globali. Għaliex, l-estenza tagħha hija protezzjonizmu u dan mhuwiex meħtieġ fil-mod era moderna. Aħna rridu wkoll naċċertaw illi kull FTAs illi aħna nitlu fihom li jkunu l-ewwel nett jiswew jkunu jkun ta' min jibqa' jaħdem għalihom. U wkoll e, ikunu sensibli u jkunu prattiċi. Kella ma naħsibx għax naħseb illi qabel fil-passat ma kienx hekk.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 illi jekk aħna nippruvaw ngħidu li hemm hemm jippruvajdilna jekk ma jkollniex l-MTBs mela ħanaslu għal problemi kbar. Ma fl-aħħar mill-aħħar huwa l-kontra għaliex il-liberalizzazzjoni ta' suq wasal għas-social dumping u l-problemi oħrajn. Eh, li kunem per eżempju mhux biss eh, li kena problemi ta' ħaddiba imma minħabba problemi ta' użu ta' enerġija u flossi oħrajn li huma jinħolqu minħabba il-globalizzazzjoni. Aħna l-interess pubbliku importanti ma jtinterpretaw ninterpretaw mod restrittiv jekk aħna tal ħaġa minn din il-kriżi li aħna rridu nerġgħu niddiskutu rwol li aħna narfu fuq il-livell ta' free trade u nagħtu li l-kummerċ internazzjonali fonsenni ta' komplementarità ma mhux li kompetu l-pajjiżi għal importazzjoni u esportazzjoni ta' prodotti. Grazzi. Jina l-għannet nishtiq ringrazzja il-Sur Sterling ta' din il-rapport li tassew u f'waqtu u li tamin ittieħ importanti f'dan il-parlament. Aħna irridu u kol nara x'namlu illi neħu dawn il- non-tariff barriers mhux ġustifikabbli biex ikonna iktar skambi mill-pajjiżi barranin eh, li jkunu eh, jimxu iktar muħat ħarir. Jekk inħarsu l-artiklu 206 li jitkellem dwar eh, l-investimenti barranin, jitkellem dwar it-neħija tal-dawn il-free trade barriers illi irrid ngħid illi dawn li msiħba tagħna neħew dawn il-berjes pereżempju il-Ġappun, il-Ċina u r-Russja. Dan limita il-mod kif aħna noperaw magħhom. Aħna minna ħatana rridu nappoġġawha billi intejbu billi konna naħmu aktar fuq il-kwistjoni tal-qatli li jiżdied. Functioning. fuq Sinu baċaxko, aħna rridu li ma jkunx eh, minn prevenzjoni ta' ċess għal produtturi u importaturi importanti li dawn il-normi kommerċjali għandhom jiġu wet għasew għacċess mm, reċiproċi tal-swiet tal-żewġ partijieti partijiet minna pala parti minn ftemiet bilaterali essenzjali jina napoġġa il-promozzjoni ta' kodiċi ta' kondotta mm, f'fixi Repubbliku. pubbliku il il Ewropej irridu jkunu jistaw e, jipparteċipaw f'kondizjonijiet e, tajbin u ġusti u tikonna ambjent stabli għall-investimenti għall-investituri barra mill-pajjiżi ta' mill-bilwar tal-Unjoni. Aħna rridu neħu restrizzjonijiet għas-servizzi tal-Unjoni Ewropea għaliex l-Unjoni hija l-iktar l iktar esportatur ta' servizzi. Grazzi. Grazzi. Mela nalqu dan il-punt minn kummenti tal-Kummissarju Redding. Grazzjoni għal kummenti li saru mill tul dan il-dibattitu, Signora Redding. President, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-Komitat Inta u wkoll il rapporter is-Sur Sturdi tal-li qies dan il- din il-kustjoni importanti ta' trade barriers, specialment dawk eh, li huma non-tariff barriers illi kumpaniji ħafna qegħdin tagħna qegħdin jiltaqgħu magħhom fis-swieq eh, barra mill-Unjoni. Intom din ir-rajtuha fir-rapport eh, u semmejtuha fl-ewwel rapport fuq l-investiment u xkil għal kummerċ. U dan ir-rapport jittratta l-aġenda ta' nforzar tal-politika tal-kummerċ inti ir-rapport tiegħek en biex intejbu dimensjoni politika ta' din il-kwistjoni u għalek ħafna ringrazzjawk ta' dan. Aħna ħadna nota tajba ta' suġġeriment kom u meta ngħid wi aħna rrid nitkellem fissem il-kollega Tana Para de Gucht li ovvjament huwa responsabbli hawnhekk għal dan id-dossier u jiena nisa naċċertakom illi l-Kummissjoni se tissokta biex eh, tineħħi il- dawn il non barriers mhux ġustifikati permezz ta' kooperazzjoni mod partikolar ma mhux biss ma' l tagħna kommerċjali. Palma qal ir-rapport aħna irridu ninħarsu bisħiħ il-kolla politika tagħhom u ta' ħarsin ta' politika pubblika f'dak li huwa s-sikurtà u l-ambjent U biex insemmi biss eżempju wieħed għal kooperazzjoni regolatorju fejn il-Kummissjoni biex ngħidilkom li eh, l-aħħar laqgħa li kellna fid-29 ta' Novembru ta' din is-sena informa informa il-Parlament bija ġiet nitkellem dwar il-Konsil Transatlantiku f'Washington fejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea qablu biex jsaħħu kooperazzjoni f'ħafna qsma qed nitkellmu dwar vetturi elettroniċi, nanoteknoloġija, teknoloġija tal kompjuter U f'dak li huwa l-American Jobs Act. Hawnhekk il-Kommissjoni qiegħda issegwi jagħmel qrib u intom se tkunu probablement tafu illi ħafna mill-elementi li kienu qed iħasbuna l-aktar ma diċ mill-proċess leġislattiv tal-Istati Uniti. Aħna wkoll qegħdin nażaw l-FTAs tagħna biex nindirizzaw xkiel regolatorju. Il-ftajim mal-Korea u eżempju tajjeb ta' dan l-approċ. Għaliex dan jħaddan eh, regoli estensivi fuq kwistjonijiet regolatorji, bħal per esempio karozzi, um, um, apparat mediku um, u l-bqija. U milux kienem um, dan il ftejim fil-Korea, laqa fil-Korea fuq dan il-ftejjim il-Ministru tal-Korea eh, Settaw iwaslu kol minna ħasaħam ċertu progress għal dak li huwa kustjonijiet li għandhom xaqsmu għal karozzi Il dan il-kustjoni ta' kustjoniet regolatorji u il-relazzjoni rabta bejn il- ftuħ tal-suq aċċess għas-suq mod internu mod estern ħajkun suġġett ta' konferenza ta' livello li l-Kommissjoni qed torganizza fl-20 ta' Jannar ġewwa Brussell. Aħna jisna il-suġġerimenti tagħkom fuq ix-xrib tal-gvern, investiment, il il-restrizzjonijiet eh, ta' esportazzjonijiet, dawn kollha huma importanti ħafna biex nibnu politika kummerċjali għal seklu tagħna għal l-Unjoni Ewropea. Kif tafu it-naħija ta' dawn it-trade barriers u hija u ta' tibqa' priorità ewlenija għal politika kummerċjali tagħna il issa il-, -il rapport li jmiss fuq dawn il-trade barrier se joħroġ fl-Marzu 2012 dan se jkompli jibni fuq ir-rekomandazzjonijiet illi inti daħal fil-rapport tiegħek. Allura importanti ħafna rapporter illi dan ir-rapport qed hawnhekk qudiemna dan jiservi ta' aspirazzjoni għalina u appoġġ għal leħen kollettiv tal-Komissjoni tal-Istati Membri u l-Parlament Ewropew. Vicepresidenta, signora Commissaria, con... Grazzi, Mil President. Kommenti tal-Kommissjoni eh, għalqet id-dibattitu. Proset, l-istur sterdi. Ser nivotaw fuq it-tekst għada. Wara f'sinar, jien tal-ikel meta nkunu qegħdin eh, spiċċajna s-sessjoni li jmiss. Mela, s-sessjoni hija li jmiss għada nhar it-tlieta 13 Deċembru mid-disa sa satej u mid-tlieta mbagħad sa tminja. Mbagħad erġajna mid-disa sa 11 ta' filgħaxija. Il-aġenda ġiet ippubblikata u eh, nistgħu nsibu fuq il-sit elettroniku tal-Parlament, isna ġernaw is-sessjoni u nixtieqkom il-koll il-lejlek tajb ħafna grazzi.